minuti huma adottati. Issa nixtieq ninformakom li l-bieraħ il-President tal-Kunsill u jiena se niffermaw tliet atti adottati fil-kodeċiżjoni skont l-regola 74 tal-proċedura. Titoli se jkunu imnislin fil-minuti ta' din is-seduta.